bekk spiċċajna il-xoltana, il verbal, il-rapport ġifiri issa isir u il-rezolut bekk jiena naġġorna din il-sessjoni il sessjoni tal parlament